pawne għax taħan sitra anke it-toris, et iċabċbu. Signori, jina nishtiq nirringrazzja l-Prim Ministru, l-Komissjoni. Bekk, spiċċajna dan il-punt fuq l-agenda, issa nibdew bil-voti modifika tal-kalendarju ta' sessjoniet parzjali tal-Parlament tal-2013. Is-sur Karanen, skont artikolu 177 jitkellem. Grazzi, President, grazzi Tishok. Skont regola 77, erba ta' regoli ta' proċedura jiena nixtieq niproponi illi aħna naġġornaw dan il-vot għal-kalendarju għal-periodu ta' tliet xhur. Raġuni tiegħi hija illi m'għandniex għalfejn nieħdu deċiżjoni dwar dan issa. Aħna għadna kemm nirċievu is-sentenza tal-qorti fit-13 ta' Diċembru ċevejnija. Ħafna membri ma kellhom fl-opportunità illi jistudjawha din is-sentenza. L-aħjar mod. Għaliex issa qegħdin ninsistu fuq dan il-kalendarju u nippruvaw napprovaw malajr ma kienx hemm opportunità li wieħed jeżamina jevalwa din is-sentenza ma stajna niksbu l-ebda opinjoni legali dwar xi tfisser fil-verità din is-sentenza. Inti su President deċidejt għal kollu tiegħek illi eh, tgħid illi ma jistax ikun hemm emendi illi eh, jitkellmu għal aktar jew inqas minn erba' tiem ta' plenarja. Din mhix opinjoni tal-qorti fl-opinjoni tiegħi u jiena nixtieq nisma' il-ġustifikazzjoni legali għal dan. Ħafna membri għadhom marawx il-kalendarju l-ġdid ma ntbatux kopji u disponibbli biss fuq il-website u għalhekk għaliex qed tinsistu dwar dan. Fl-aħħar net maġġoranza kbira f'din il-Kamra ivvutat sabiex aħna inqattaw ħafna inqas ħin hawnhekk fi Strasburgu nifrankaw ħin flus u emissjonijiet tal-karbonju. aħna naqblu illi aħna rridu insegwu is-sentenza issa iżda qegħdin nitolbu għal dewmin raġonevoli fil-proposta sabiex inti stess sur President kun tista' taħseb dwar eh, l-opinjoni tijak u koll konferenza tal-presidenti forsi dim nippermettu li l kunsill illi darba dejjem iwaqqaf dan iċ-ċirku ta' vjaġġaturi. Grazzi. Grazzi, Sur Kenem. Is-soltu l applikazzjoni bħal din ikun hemm ħin limitat. Issa min jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni. Is-Sinjora Ulskok. Grazzi tassew. President. Jiena ma naqbilx ma dawn it-teoriji li tkellem dwarhom is-Sul Kalinen. Iżda xorta waħda fisem id-delegazzjoni tal-Iżvezja fil-grupp tiegħi aħna naħsbu illi m'hemmx għaġla biex nindirizzaw din il-kwistjoni tal-kalendarju, il-kalendarju deġa beda jaħdem u jidher li huwa identiku sas-sajf huwa bħalliħor li kellna qabel, u għalhekk m'hemmx problemi għanna nirreferu din l kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali sabiex huma jkunu jistgħu jeżaminaw il-konsegwenzi ta' sentenza tal-ICJ. Iva jina nishtiq nitkellem kontra l-mozzjoni. Is-surdol. Jina għandi mistoqsija, jina għas sentenza għrajta. Il-kalendarju tal-2013 bażikament ġi kanċellat, ġalla darba ġi kanċellat. Dan ifisser illi minn nhar it ma jistax ikonna laqat la Brussell u lanqas fi bnadi oħra. Għal daqstant, aħna ser ikonna ħafna żmien biex narġaw niddiskutuh tliet xhur, tliet xhur sħaħ. Skont regola seba' paragrafu erba' il-vot għandu jiġi postpost minnu favur din il-mozzjoni minnu kontra Astenzjonijiet. Ma taddix. Issa ser nivvotaw. Also, ich checke den Antrag des Kollegen. Tajja pu ser namlu verifika elettronika dwar il-mozzjoni ta' Sur Kalinan. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Der Antrag ist abgelehnt. Ich komme jetzt. Il-mozzjoni ma taddix. Issa ser nivvotaw dwar il-kalendarju ta' sessjonijiet parzjali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Haben għal abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Der Kalender ist angenommen. Vielen Dank. Il-kalendarju u approvat. Grazzi.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 It's quite warm in this seat. Um, uh, we'll get on with the rest of the votes. Dan is-siġġu pjuttost jgħid il-President, jew nkomplu bil-voti. L-ewwel net jiena mill-grupp EFD irċevejt talba illi nominaw is-Sur Belder bħala membru ta' delegazzjoni għal relazzjoniet mal-Ġappun u dan juhu post is-Sur Mike Netres. Kumenti le grazzi tassew skont regola 216 paragrafu 4 jnix ngħidilkom li ma kienx hemm talba sabiex nivvutaw dwar il-korriġendum li ġimħabbar fil-ħin għal-voti il bira u għalhekk